Der Präsident. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Das Protokoll der gestrigen. Mela, ħankomplu bil-sessjoni tagħna, il-minuti tal-laqa tal-bira hu t-tessijiet huma disponibbli għandkom xie oġezzjonijiet jek dan għawiex il-każ mela il-minuti u ma approvati. Il-punt li mis fuq l-agenda tagħna